wara li naqdu nalqu d-dibattiti kollha ta' dalodu nivvotaw. U issa ngħaddu għal sitwazzjoni fin Nepal wara it-terremoti u nati il-mikrofonu lis sur Castaldo minuta. Grazie Presidente, parliamo di un Grazzi ħafna, Signora Presidente, din nitkellmu fuq kriżi monetarju, ah, monetarja li kien hemm eh, il-monta tal 22,300 persuna tilfu ħajjithom. 5.7 miljon persuna għandhom bżon għajnuna medika u 8.1 miljon persuna għandhom bżon għajnuna umanitarja. Apparti mill-dizastru li ġa hemm u ambasser li ħajkun hemm xita u dulluvju kbiru dan ħaj jakkas iktar l dawn in-nies n-nies li qegħdin fil-ħula li qasbis tista' tilħaqhom u teqret ukoll il-ħsat illi tal-luġu tal raba illi beħsibhom um, li kien maħsub għall-ikel tagħhom tal-lum jien naħseb l-azzjoni tagħna mhux Sur Kastaldo, jekk jogħġbok, taġġiġ daqshekk. Irridu nizguraw illi l-għajnuniet kolla illi aħna din niprovdu ikunu implementati bl-iktar mod trasparenti u bl-aħjar mod ħalli bekk natu priorità għall-iktar nies li huma dajfa, ġifiri n-nisa il-morda u it-tfal, il-Surdan Zemmeker. Grazzi ħafna, ftit xhur wara dan it-terremort li qered din iż-żona aħna qegħdin naraw illi għandna stampa aktar ċara tal- l-għajnuna li għattinata fil-Nepal hija xi ħaġa inkredibbli li l-gvern tan-Nepal għadu qiegħed jinsisti fuq proċeduri verament għoljin u anka taxxa fuq il-prodotti u l-għajnuniet finanzjarji. Dan ifisser li ħafna nisa ħajt ikollhom jimxu kilometri sabiex jippruvaw jiksbu l-għajnuna. Din hija situazzjoni diffiċli ħafna fil-passat din is-sistema gila ta' mill-1963 nista s-sitwazzjoni lum il-ġurnata hija differenti sakemm ma nkunux iktar effettivi nafu illi dan il-pajjiż maħniex ħankunu pozizjoni li ngħinuh. Importanti li aħna ikonna gvern effettiv fuq livell lokali u reġjonali ħalli bekk ikonna wkoll kura aħjar tas-saħħa u s-sistema edukattiva aħjar. Hekk biss aħna nistgħu nejnu minħata l-Unjoni Ewropea. Għana l-om illi imorru jaqilbu għall-aħjar minn Nepal. Signora Konečna, grazzi ħafna kull dizastru naturali huwa traġedja, traġedja għal-bnedmin u illi jiexu fil-reġun partikolari li ntlaqat mid dizastru naturali. Dak li ġara per eżempju fil ħajtu u fil-Nepal ħallina bla klim. Qabel l-ħar terremot aħna rajna li xorta għadha n-nies ma kinux mejjuna sew kif suppost. Dawn l-ħar ftit xhur kien hemm 8 miljun persuna li kellhom bżonn għajnuna umanitarja, din għajnuna umanitarja ma tantx ehm, hemm minnha fil-pajjiż. Hemm ħafna nis li huma disprati u għandhom bżonn lajnuna tagħna, aħna rridu nirreveldu l-kura tas-saħħa, servizzi ta' għajnuna speċjalment fiż-żoni l-iktar remoti, rridu niżguraw li aħna nipprovdu eh, kura tas-saħħa xirqa Jena naħseb li huwa id-dmir tal-gvern tan-Nepal u tal-komunità internazzjonali ħalli niżguraw illi it-tfal li nfirdu mill-familji tagħhom għandna nerġgħu naqduhom flimkien. Aħna rridu nifukaw b'mod partikolari fuq it-tfal meta nagħtu l-ajuna umanitar minħabba li huma jinsabu f'sitwazzjoni diffiċli ħafna il-ħaddima umanitarji ifakruna wkoll f'każijiet ta' ġu u każijiet ukoll ta' kummerċ u traffikar ta' tfal. Aħna rridu nerġgħu nintegraw l-tfal fit tassu ewlieni tas soċjetà iżda sabiex nagħmlu dan għandna bżonn l tal-komunità internazzjonali rridu niskuraw il-għajnuna umanitarja tista tilħaq lil dawk li għandhom bżonna mingħajr ma jkun hemm dazzi li ma jagħmlux sens li jkun ikunu posti mill-pulizija lokali. Lajnuna għandha tilħaq lil dawk li għandhom bżonn ma jistax ikun li noqogħdu inġebdu u naraw imbagħad li lajnuna mhix qed tasal fejn suppost. In-Nepal iridu ngħinuhom ħalli jerġgħu qumu fuq saqajhom. Lajnuna li tajna lil-Nepal ma kinitx sodisfaċenti u jiena naħseb li issa għandna periklu kbir minħabba li se jkun hemm iktar problemi. Grazzi ħafna Surman. Grazzi għafna aħna membri tal-komunità tal-. Um, tal, tal, tal-, tal, tal, tal xlob tal-Azja u aħna għedin u kol nipruvaw nitkellmu fuq kwissjoni tal-bidla tal-klima, kwissjoni tal-ġdijiet tal-bnidem u anka fuq dan il-punt aħna nixxinna navvanzaw u għanna bżon u koll illi, anka dak li ntuxaqsam il-dizastri aħna nafu illi issa ġimmatin wara hemm 9000 persuna illi ma nstabux wara terremot hemm ħafna eh, mijiet ta' nies illi til djar tagħhom nis Katmandu u postijiet oħrajn m'għadhomx għandhom u kol post fej għodu. Aħna din naraw li għandhom bżon medicina u l-nis madwar id-dinja edin jikontribuċu 60 biljon euro f'daw ħafit snin dal-ħaftit ġemat, skużawni, jina naħseb illi rridu naraw illi nejnu lil dan Nepal il-pajjiż verament affaxxinanti li ma nistawx aħna nabbandunaħu ninsew. Namaste. Thank you, Madam President. I... Is-Sinjor Lambert, grazzi ħafna jiena kont qed immexxi delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea tal-Parlament Ewropew l għandu kemm irrefera li għas-Surman ftit zmin eh, qabel ma reġa laqat it-tieni terremot aħna qegħdin naraw illi kien hemm rajnu nies li qed jingħataw iżda mhux fil-pajjiż kollha iżda naħsbu li tħejjit li aħna minna għenu sabiex insalvaw il-ħajjiet ta' ċertu nies iżda aħna nesprimu simpatija għal daw kollha illi ehm, u kondoljan nix nagħdu l-kondoljan dawk li t-fu l-raba tagħhom. Ehm, tlet tip ta' Eh, ġeografija differenti u ġeoloġija differenti u dan l-iżvilupp għandu bżonn illi jkun appoġġat ħalli bekk aħna nifthmu fuq kostituzzjoni wara l-konflitt u niżviluppaw ukoll gvern lokali li ħajkun importanti ħafna għal bini tal-rikostruzzjoni. Dan huwa stmat li ħajkun qed jammont tal-50% tal-prodott gross domestiku dan ħajkun mill-qud ħażin ħafna minħabba li t-turizmu huwa s-sors ewlieni ta' tħul ġifieri l-komunità tad-donaturi għandhom iħallsu dak illi wedu jitqisu u għana ħanqodu attenti li dan issir. il sinjura Xaranzova għal-minuta. Eh, Grazzi ħafna, Sinjura President, in-Nepal jinsabu fi stat ta' emerġenza l-lajnuna umanitarja ħatibqa tkun importanti ħafna ħalli bekk aħna nkun nistgħu ntaffu d-batija ta' dawn in-nies u ngħinuhom sabiex jerġgħu jibnu dan il-pajjiż meraviljuż illi jiena kelli l-unur li nżur darba. Ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem għandu jkun fil-qalba tal-isforzi tagħna kollha jiena konvinta li l-iktar gruppi vulnerabli qed ikunu diskriminati għabbażi tal- l etnika tagħhom jew mħabba sess tagħhom. Jiena naħseb illi fil-fatt irridu nħarsu l-popolazzjoni kollha, speċjalment il-komunità tal-Dalti. Jiena naħseb illi ħadd m'għandu jiċċaħat minn din l-għajnuna, speċjalment jekk din tkun abbażi ta' tal-oriġini etnika tagħhom. It-tfal għandhom id-dritt ta' għall-edukazzjoni iktar minn 7000 skola kienet meqruda għal kollox u naħseb illi huwa dmirtana li <clears throat> nagħmlu minn kollox ħalli n-Nepal jerġa' jissi jirġa jisipruħu fi stat normali. Grazzi ħafna s-surkan għadmiruta. Grazzi Grazzi ħafna surkan President, u wkoll kont n-zur in-Nepal ġemati qabel ma laqtet traġedja, aħna qegħdin naraw illi meta rajna dak dik il-erda verament kienet xi ħaġa li tikser li qalbi 2.8 biljun persuna għandhom bżonn eh, din l-għajnuna. Hemm bżonn ruħna għal każijiet oħrajn ta' terremot. Importanti li konna għajnuna Hilsa mingħajr ħlas li t lil kulħadd jiena nilqa l-għajnuna tal-Unjoni Europea iżda hemm bżonn li jkun hemm iktar appoġġ internazzjonali. Nepal għandhom bżonn ukoll ta' pakkett ta' għajnuna għal għall-irkupru u iktar salvagwardja kontra dawn il-dizastri. Il-donaturi ta' Katmandu, ħaġa eh, il-donaturi li għeddin jikontribuċu għal Katmandu ħaġa li aħna nilqaw issa rridu naraw li fil-fat namlu minn kollox ħalli nkollna aktar paċi u prosperita fil-reġun. Fil-Nepal l ftehim politiku issa naħafu li dan huwa li verament għandna bżonn. Issa sanat il-mikrofonu l kelli mannom tal-gruppi, Signora Tun. Grazie, Signora President. Nepalu obiegły świat kilka tygodni temu. Id-deriet u stampi verament drammatiċi minn wara traġedja li ġrat fil-Nepal verament t-xukjaw li kulħadd aħna naħsbu illi rridu nejnu għandna dmiri nejnu li nemfal mux mħabba, mux bis mħabba li huwa pajis sabiħ. U li għandu poplu impressjonanti iżda din hija traġedja illi tinħass illi laqtitom ħażin diġà kienu qegħdin jgħixu f'kundizzjoni ħażina dawn in-nies, iżda aħna bħala turisti li nkun iktar komdi, nixtiequ li jkollna l-misħun, nixtiequ li kulħadd ikollu l-masħun ukoll fin-Nepal, iżda rridu niskuraw li fil-fatt verament qed jintlaħaq progress, irridu nagħmlu appell il-ħin kollu u rridu nipprovdu wkoll għajnuna tanġibli. Signora Gill, al minuta President, uh, having had a long-standing relationship with Nepal, working with... Issa li aħna kena relazzjoni fit-tul man Nepal, aħna naħsbu illi fil-fat ħdimna ħafna maħħa matul uh, it-ħejja għal-elezzjoni demokratiċi. Jina namira ħafna li l-poplu tan Nepal huma determinati li jirġgħu uh, jibnu uh, l-pajjiżhom wara dan it-terremot. Hemm 1.7 miljun tifel u tifla li huma vulnerabbli kienu affettwati tilfu l-ġenituri tagħhom ħafna minnhom issa jinsabu mitlufin u dawn huma tfal vulnerabbli li jistgħu jkunu vittmi ta' traffikar jew kellha jinħatfu minn adulti oħrajn li m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' dawn it-tfal, ġifieri rridu naraw illi nipprevjenu li dan ħajġri u hemm ħafna skejjer inqerdu għal kollox allura rridu naqdu il il-rizorsi tagħna ħalli naraw li tfal komplu bil-iskola u ma jfux għal kollox. Aziz uh, President, aħna nafu li l istagġun tal-sadda l-waqt. Għawnek il-kellima, il-President għat interrompi il-kellima. Is-Sur Karski, minuta, għal grupp tal-ICA. Um,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 Dawn huma ċifri marbutin ma' din it-traġedja l-Kumunità Internazzjonali minnu fih ħadet azzjoni. Batna 76 gruppi ta' riċerka u salvataġġ minn 36 pajjiż anke pajjiżi mill-Unjoni Ewropea fl-ewwel jiem wara eh, traġedja nefqu 40 miljun euro sabiex ngħinu lil Nepal. Iżda hekk aħna maħniex biss qegħdin nitkellmu fuq dan eh, iċ-ċifri ta' għajnuna umanitarja iżda għandna u koll id-dibattitu ta' drittijiet tal-bniedem. Is-sitwazzjoni hija diżastruża u l-forzi eh, armati tal-pulizija qegħdin jimplementaw issa dazju fuq l-għajnuna umanitarja u l-problema hija li l-għajnuna mhix qed tilħaq l-iktar nies li għandhom bżonn laqas. Speċjalment dawk li huma vulnerabbli ma jistax ikun qogħdu eh, li jażlu li min għandu jirċievi din l-għajnuna. Grazzi ħafna, Signora President. 25 travnja i 20... Isur Jakovċiċ, grazzi ħafna din il-traġedja li saret f'Aprilu f'Mejju. Waslet għal 9 miljon persuna li tilfu ħajjitom, 2.8 miljon persuna li ntilfu, 1.7 miljon tifel u tifla illi m'għandhomx il-ġenituri tagħhom, 1.8 miljon persuna għandhom lajnuna, għandhom bżon lajnuna tal-kura tas-saħħa. Kien hemm 1.6 biljun euro wkoll li kienu investiti u għanna hawnhekk il-bżon ta' 10 biljun dollaru. Nafu li ħajkun problemi u kol ta' provvista ta' rikel għas-sena d-dihla minħabba l-irsat ħajkun mill-qut ħażin u kol. Għanna bżon li l-komunità internazzjonali tipprovdi fondi u għajnuna umanitarja ħalli nejnu l-nis tan Nepal ħalli jerġgħu jiksbu lura l words kulturali tagħhom jippreservaw ħalli nejnu wkoll il-Nepal isibu post aħjar fil-komunità internazzjonali. Grazzi ħafna, Signor President, jiena nixtieq ngħid illi l-ebda eh, persuna m'għandha titħalla weħida la fil-Paragwaj la fil-Nepal imkien. Jiena naħseb illi e, id-dinja jisa saret post ostili ħafna fejn l-effetti ta' dawn it-traġedji naturali it-twassal għal-dbatija illi ma nistawx nevitawa. Iżda ir-realtà tan-Nepal mhijiex xi ħaġa li aħna ma nafux biha fil-fatt iktar minn kwart tal-prodott gross domestiku jiddependi fuq eh, l-immigranti, l-immigranti li fil-fatt qegħdin jaħdmu qishom skjavi fl-Ivlant nofsani u fil-fatt qed naraw li dawn għandhom bżonn ta' Eh, kontribuzzjonijiet sabiex ikun jistgħu jibqgħu għaddejjin. Għandna bżonn niżviluppaw strateġija ta' żvilupp eh, sostenibbli, irridu l-maqfu da' ċirku vizzjuż l-Unjoni Ewropea u l-ġnus Magħquda qegħdin jgħidu li hemm bżonn ta' 300 miljun euro sabiex nagħmlu tajjeb għal din il-kriżi umanitarja dawn huma fondi li għadhom mhumiex għad-dispożizzjoni tan-Nepal grazzi. Niftaħ il-proċedura ta' catch the eye. Ah, skużawni, Sur Kelly, Sur Kelly, ek joġbo. Uh, uh, Grazie ħafna, President. Din hija traġedja nisew dinna qalbna li ġod fin-Nepal. Disa miljun persuna tilfu ħajjithom, ħafna nies tilfu djar tagħhom, tfal mitlufin il-Kommissjoni batet ħafna flus l-Istati Uniti batu 10 miljon euro. U eh, l-Ingilter, l-Renju Unit batu 6 miljon l-Ingra sterlina. Allura din lajnuna edha tejn li dawk l-nis li iktar għandhom son speċjalment l-komunità tad-Dalic u dawn li għandhom li għal komunità li għandha l-iktar status soċjali baħx fin-Nepal rridu naraw li l-iktar nies vulnerabbli verament ngħinuhom għan ta' dawn il-fondi rat qed nibatu. Hemm 16 l-NGO l-NGO li qegħdin jaħdmu, 16 l-NGO li qegħdin jaħdmu fin-Nepal, jiena naħseb li għandna naraw li jkun hemm iktar ħalli jgħinuhom veru. Is-sur grazzi ħafna nies tan-Nepal għaddew minn żmien diffiċli ħafna minħabba terremot li qeret kollox fil-pajjiż li ġara x-xar li għaddew. Jiena verament nixtieq ngħid li nħoss ħafna l-jom. Nixtieq nesprimi il-fatt li nħoss ħafna refuġjati tat-Tibet li qegħdin jgħixu fin-Nepal, ħafna minnhom laqas biss għandhom ċittadinanza tan-Nepal u l-konsegwenzi huma ċari. Nista tibet li qed jiġu fin-Nepal qasbis għandhom drittijiet l-iktar bażiċi u eh, fil-fatt qegħdin naraw li Nepal mhijiex firmatarja tal-konvenzjoni ta' ġus Uda dwar l-istatus tar refugjati u taqsam l-qalbi situazzjoni meta tnara li dawn il-gruppi huma l-iktar vulnerabbli dawn il-gruppi ta' refugjati. Jiena nittama l-gvern tan-Nepal ikun jista' jitejjeb il-kostituzzjoni b'tali mod ħalli joffri valuri bażiċi għal kulħadd. Is-Sur Frunzulli ka għal Grazie beaucoup, Madame la Uh, ladies and gentlemen, I call the Europe... Grazie ħafna. Jiena nixtieq illi nappella l-istituzzjonijiet Ewropej ħalli jkomplu jappoġġaw il-bini mill-ġdid u rikostruzzjoni fin-Nepal u illi nżidu l-għajna umanitarja qed naturi tal-pajjiż. Nixtieq nisprima l-kondoljanzi tiegħi għal dawk illi tilfu l raba u l-ħbieb u ngħid jiena għas solidarieta kbira ma' dawn in-nies tan-Nepal wara il-terremot li kisser kull mem. Jiena naħseb illi hemm bżonn li nirringrazzjaw għal daw kollha li taw fondi sabiex jinnejnu. Iżda hemm bżonn li e, nagħmlu iktar azzjoni f'termini ta' riċerka u salvataġġ, nejnu nilħuqu l-iktar żoni remoti u natu dispozizjonijiet u nħidu azzjoni ħalli bekk aħna nkunu nistgħu niġġieldu kontra l-effetti tal- ta' dan id-dizastru naturali. L-Europa għandha tkun maquda issa kopera iktar u tara li tkompli iżżid l-appoġġ finanzjari. Is-Sur Marjas. Grazzi, Signora President, jiena naf it batija li għaddu minna il-ċittadini wara il-terremot u fil-pajis tijaj fil-Greċja ħafna nis batew kena 10.000 persuna li mietu u 2.000 miljoni kellhom tiffaċċaw eh, krizi umanitarja għalhekk irridu nagħtu iktar għajnuna u nuru iktar solidarjetà ma' Nepal. L-ewwel net il-problema tal-djar u tinet un-bat rikostruzzjoni hemm bżonn ta' għajnuna medika u anki għajnuna forma ta' ikel, għajnuna umanitarja għanda tasal kullimkien anki fl-iktar zoni inaċċessibbli. Miljuni ta' tfal fin nepal tilfu l-ġenituri tagħhom u għanna bżon li noħol u netwerk ta' protezzjoni biex dawn it-tfal ma jinħatfux mit-traffikanti. L-Unjoni Ewropea trid twieġeb talba tal ajnuna minnant il-Nepal billi tatijom iktar għajnuna umanitarja sur pospisil għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena smajt b'attenzjoni kbira dan id-dibattitu iva rridu nagħtu daqatit imma f'dan l-istadju rridu niżguraw li lajnuna tiġi mqasma sew naraw jekk hemmx gruppi li qed isir diskriminazzjoni kontra tagħhom li mhux qed jingħataw għajnuna u jekk lajnuna tagħna hix qiegħda tasal fejn l-iktar hemm bżonna. Jiena eh, ninħasat u nibża meta naqra dawk l-affarijiet li naqraw fil-gazzetti anki dak li għajdunna l-volontarji mir repubblika ċeka li għedin fin nepal bħalissa, għajdunna li hemm ċerti gruppi li qatt ma jingħataw għajnuna. Tfal ar, nisa ar jew minoranzi speċifiċi. Għalhekk jiena tassew kontent illi fir-riżoluzzjoni tagħna hemm talba lis-Sinjura Mogherini biex e, tibda diskussjonijiet mal-gvern tan Nepal sabiex tiżgura illi l titqassam b'mod ġust. It-qassim ġust tal-għajnuna huwa kruċali għaliex inkella ta' issir biss qodda fil-fidejn l-elit ta' Nepal. Grazzi ħafna, Signora President, u l-isbaħ xewqata l-luq sninek din it-traċedja tan Nepal ġibdet l-attenzjoni ta' kulħadd nies mietu, indarbu, spiċċaw bla saqa fuq rashom, bla ekel, bla mediċini, eluf ta' persuni qegħdin jgħixu f'dan l-istat u għanna nejnu lil dawk in-nies anki volontarji minn pajjiżi stess illi qegħdin jgħinu hemmhekk il-Parlament Ewropew irid juri solidarjetà imma anki fl-azzjoni. Il-Parlament Ewropew u l-Kommissjoni għandhom ifittxu mezzi ġodda biex jgħinu lil dawn il-persuni tant batuti fin nepal Nies mitu, sparixxew u għandhom ikel u lanqas għamnek il-President ta' interrompi u titlob titlop il-kellima titkellem aktar bil-mod kont etnajt ta' tkompli l-kellima illi fil-1977 kienem terremot f'pajjiżi fejn ukoll ħafna nisfaw bl-nar fuq rasom u bla ebda mezz eh, biqta eħxin u għalek aħna għanna nuru solidarieta ma' Nepal u l-Parlament Ewropew għandu joħloq kont ta' solidarieta għan Nepal. Grazzi, Signora, kont qed titkellem ta' sew eh, taġġel. Kellima li miss Grazzi ħafna. Aħna qegħdin ninħasdu b'dak li qed nisimaw fuq li huwa għaddej fin-Nepal eh, xaru nofs wara il-terremoti fin-Nepal, irridu nizguraw li jkun hemm fondi u li jkun hemm l-użu trasparenti ta' dawn il-fondi il-gvern u il-polizija għadhom qegħdin jitolbu lajnuna umanitarja. Qabel it-terremot il-Nepal kien sottosviluppatu f'iru, 50% tal-GDP kien jiġi mit-turizmu li jissa hija industrija perikolata. Għalhekk hemm bżonn illi nagħtuhom daqqatit. 8 miljun persuna għandhom bżonn lajnuna umanitarja u din ir-riżoluzzjoni hija opportunità sabiex l-Istati Membri Ewropej jgħatu t iridu nuru solidarjetà ma nixin inqisu l nepal huwa imbiet ħafna li dak li ġara Nepal jista' l-inna. Grazzi, e, Signora Kapardi. Grazzi ħafna, Signora President f'sitwazzjoni ta' kriżi il-nies iridu jaħdmu flimkien jikkooperaw u juru solidarjetà u jaqbżu għal dawk li għandhom bżonn lajnuna l-istint uman tagħna li ngħinu lill-oħrajn huwa parti mill-valuri fondamentali tal-umanità u hija xi ħaġa li għandna tassew l-qalbna nisħaq fuq il-bżonn ta' solidarjetà u għaqda fil-komunità internazzjonali lejn persuni li tant batew minn dawn l-avvenimenti naturali li ħadd m'għandu kontroll fuqhom. Din it-traġedja ta' 13 ta' Mejju li jridu issa jiffaċċaw wieħed punt. 7 miljon tifel u tifla eh, fin Nepal il qegħdin ġew effettwati ma nistax noqogħdu bidejna fuq zaqna. Sinjura ta' Pardell, jekk joġbok, itkellem bil-mod. Irridu nitriplaw il-fondi tal-Unjoni Ewropea għall-għajnuna umanitarja lil Nepal. Dana sar Iva ħaġa tajba ma rridu naħdmu fl-imkien biex nerġaw nibnu nil-Nepal fuq il-prinċipi tas solidarjetà u l għaqda Iċ-ċiviltà antika tan-Nepal għandha bżonn il-protezzjoni kif għandha bżonn ukoll iċ-ċittadini. Issa nerġa' nagħti il-mikrofonu li Sinjura Kalinna u Laċkeviċka. Signora President, Onorevoli Membri tal-Parlament Ewropew, għannom ta' rappresentant li u Vice President Signora Mogherini jiena nilqa l-adozzjoni ta' rizoluzzjoni urġenti tal-Parlament fuq is-sitwazzjoni fin-Nepal wara il-terremot erriet li saru t-terremot errida li saru fil-25 ta' April u 12 ta' Mejju. Biberija qawwija bejn l-Unjoni Ewropea l-Istati Membri tagħha u n-Nepal. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha diġà esprimew is-soba tagħhom u solidarjetà tagħhom għat-telf eh, illi batew fin Nepal il-erda ta' djar, infrastruttura u anki siti ta' eh, ta' patrimonju kulturali u għanna bżon iktar mill-klim l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri kienu ħabrika u rew solidarjetà tangibli mal-poplu tan Nepal immedjatament wara il-terremot u wara l-appell minnaħat tal-gvern tan Nepal kienem espressjoni ċara ta' solidarieta minnaħa tal-Unjoni Ewropea, l-Kommissjoni Ewropea ta' 3 miljon euro fajnuna umanitarja biex eh, tappoġġa il-ħolqien ta' tinet eh, ta' kura ta' saħħa u koordinazzjoni dan l-ammont doppjat għal 6 miljon euro wara illi mar il-kommissarju s sur Stiljanides li mar in-Nepal fl-imkien ma' Valerie Amos hija segretar sottosegretarju ġenerali tal-ġnus ma' Uda u il-koordinatur tal-ajnuna umanitarja biex jesprimu il-solidarieta tal-Unjoni Ewropea, il-mekkanizmu tal-Unjoni Ewropea għal protezzjoni ċivili ġi attivat biex jena il nepal li kollom l-affarijiet, jena l-affarijiet li l-iktar għandhom bżon tajnjom u koll appoċ konsulari li l-dawk iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea fin-Nepal. Barra minnek, il-Kommissjoni ħaffet biex ħarġet 16.6 miljon euro mill-fondi eżistenti għall-iżvilupp. Dan l-ammont ta' flus li nata bil-qoddim jippermetti l autoritajiet tan Nepal jindirizzaw il-bżonnijiet l-iktar pressanti. Eddim aħna biħsibna u koll, onorevoli membri, aħna u koll biħsibna taħt l-istrumenti għal stabilità u l-paċi natu um, appoċ u għajnuna lil dawk iż-żoni li huma l-iktar diffiċli li wieħed jilħaqhom dan l-appoċ jindirizza wkoll il-ħtieġ għal ħtieġa għal eh, postijiet fejn it-tfal jistaw jitalmu li ħafna li inqerdu dwar il-mistoqsija ta'kom fu il- dazji, ħanajdilkom xaħġa dwar is-sitwazzjoni attwali skont memorandum ta' fema bejn il-gvern, skużani, sinjura, skużani, eżis kollegi, edin titħlu f'din l-awla imma jekk joġobkom zommu skiet għaliex għaw xaħat qed jipprova jitkellem. Honorable members, we are talking membri onorevoli qegħdin nitkellmu dwar it-terremot fin-Nepal u kif l-Unjoni Ewropea tista' tagħti daqatit. U meta aħna nitkellmu dwar id-dazzi li reġgħu iddaħlu, għandkom tkunu tafu li skont il-memorandum ta' fema bejn il-gvern tan-Nepal u l-ġnus ma' u dan ġie firmat bosta snin ilu, oġġetti ta' għajnuna umanitarju meżentati mid dazzi Kien hemm xi ftit konfużjoni fl-ewwel ġranet wara terremot, imma din intelbet u l-gvern adotta dan l-approċċ u applika b'mod iktar eh, koerenti wara żjara tal-Komissarju Stiljanides fejn sar eh, semplifikazzjoni tal-proċeduri mbagħad il-gvern sostitwixxa deroga ġenerali blista ta' prodotti li għadhom eżentati mid-dazzi, sistema tal-ġnus ma'uda li taqbel maħaw koll l-Unjoni Ewropea ġabret informazzjoni minn aġenziji dwar l-applikazzjoni ta' dan l-approċ. Dan se jservi bħala prova għal laqa li l-ġnus ma'uda se jkollhom għal awtoritajiet sabiex isibu soluzzjoni għal dil problema Mbagħad jekk dawn l-isforzi fuq livell lokali ma jirnexxux, il-Kummissjoni Ewropea hija lesta illi tagħmel pressjoni fuq il-Gvern u tibni fuq il-kuntatti li diġà saru fir-rispons għal dan it-terremot. L-Unjoni Ewropea issa b'mod attiv qiegħda tipparteċipa fil-evalwazzjoni tal-bżonnijiet ta' wara il-diżastru li għandu jintem sa' nofs ġunju jservi bħala bażi għall-istrateġija tal-kupru. L-Unjoni Ewropea se tipparteċipa fil-konferenza tad donaturi li se ssir f'Katmandu fil-25 ta' Ġunju. Eżis kollegi, terġa' tinterrompi il-President Jekk joġobkom sibu poskom fiskiet għaw xaħat qed jipprova jitkellem. Onorevoli membri, tkompli il sinjura Kalina Luċaxkeva. Hemm bżonn ukoll ta' stabilità politika sabiex ikunem jirġaj jkun possibli l iżvilupp ekonomiku u rikostruzzjoni tan Nepal. Nittamaw li l-Kostituzzjoni li ila eh, titfassal tista' tiġi promossa bħala pass il qoddim lejn l-irkupru tan-Nepal u dan mbagħad jista' jkun segwit minn istituzzjonijiet deċentralizzati qawwijin u responsabbli l-elezzjonijiet li ilhom biex isiru għandhom isiru sabiex ikun hemm leġittimità fuq livell lokali. U Nepal għandu bżonn jindirizza wkoll ħafna sfidi marbuti ma' drittijiet tal-bniedem, mod partikolari l-bżonn li jkun hemm inklusività u li jkun hemm ġustizzja għal dawk kollha li huma vittmi ta' konflitti. Onorevoli membri, ħafna minnkom staqsejtu dwar id-drittijiet tal-bniedem fin-Nepal nuqqas ta' diskriminazzjoni minħabba s sess u drittijiet ta' tfal huma prioritajiet ewlenin tal-istrateġija tal-Unjoni Ewropea dwar drittijiet tal-bniedem fin-Nepal. L-Unjoni Ewropea ila tagħti appoċ lis soċjetà ċivili fl-indirizzar ta' diskriminazzjoni u violenza kontra n-nisa u l-promozzjoni ta' kondizzjonijiet soċjoekonomiċi aħjar għan-nisa u anke tippromuovi u tħares id-drittijiet ta' tfal. Il-gvern tan-Nepal ħa miżuri biex eh, jilqa kontra traffikar ta' tfal. Per eżempju, minn meta seħħet terremot il-gvern hija attent ħafna li ma jkunx hemm eh, traffikar ta' tfal u kemm jista' jkun qed jipprova jqajjem kuxjenza fost il-pubbliku f'ċerti distretti li huma l-iktar li kienu l-iktar mill-quta mit-terremot huma soltu eh, distretti fejn kien hemm l-aktar traffikar ta' bniet il-President tal darbohra interrompi ftit silenzju jekk joġobkom. Il-kellima tkompli. L-Unjoni Ewropea tabti appoċ lil ħafna organizzazzjonijiet li jaħdmu fuq id-drittijiet tan-nisa u tat-tfal u li huma attivi wkoll fil-ġlieda kontra traffikar tal-bnedmin. L-Unjoni Ewropea finanzjat programmi biex tiġġieled kontra eh, diskriminazzjoni minħabba il-kasta u il-kwistjoni ta' persuni li ma jistawx jintmessu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 għadda minn traċedja kera ħafna se jkun hemm bżonn ta' ħin biex il-Nepal jerġa' jirkupra bisħieħ. Għalhekk l-Unjoni Ewropea u msieħba internazzjonali oħrajn se jkomplu jagħtu appoġġ lin nepal u lil poplu tiegħu f'dawn l-isforzi. Grazzi ħafna għall-interess ta'kom fis-sitwazzjoni li hemm fin-Nepal. Grazzi tal-attenzjoni. Vous avez manifestement des gens qui vous écoutaient, madame. Iva, jider li kienem li sal għedin jismawk u koll għanna proposti għal risoluzzjoni biex uh, nalqu, meta nalqu din dan id-debattitu, issa minna u ftit momenti uħrajn aħna se nivvotaw. Grazie. Good afternoon, colleagues. Warnof senari tajjeb, kollegi, issa se nibdew il-vot. Jekk joġobkom sibu postkom, podġu il-karta tal-vot fil-magna. have a request for a personal statement. Anna talba għal arja personali. Is-Sinjura Pirinski a joġbok. Mr. Pirinski, you have... Sur Pirinski, a joġbok, għandek il-mikrofonu biex tagħmel l-istqarrija li xtaq tagħmel. Grazie, Grazzi, Signora President. Waqt id-dibattitu fu il-rapport tal-Komitat Supervisorju fuq Olaf, membru ta' dan il-Parlament is-Sur Sab indirizzani bliktar eh, klim insolenti u inaċċettabbli għalli il-għal akkużani għalli li jiena apposta i-provajt inqarrab din il-kamra u dana b'mod liktar inġus. Jina naħseb li din hija xi ħaġa inaċċettabbli u xtaqt li nġbet l-attenzjoni tal-kollegi tiegħi. Fid-deliberazzjonijiet tiegħi dejjem esprimejt opinjonijiet kategoriċi imma dejjem sa fejn nafjenu sa laħjar aħjar sa fejn nistajt provajt ninterpreta il-fatti. Jina sen kompli dan il-dibattitu fil-Kumitat għal kontroll Budgetarju fejn nista' nidħol fis-sustanza tal-kwestjoni għaliex naf li regola 164 ma tippermettilix li nagħmelek imma rrid inkun ċara li it-tip ta' proċedura illi edha tiġi segwita fil-Komitat Budgetarju hemm bżonn li tiġi riveduta bis-serjetà u imtejba. Grazzi. Colleagues, we have to bear, uh, we have quite uh, Kollegi, għanna ħafna stqarrijiet u ħafna tweġibiet ħudu ftit paċenzja bil-kollegi issa sur sarvan. Thank you, Madam Chair. Grazzi ħafna, Signora President, Sur Pirinski. Jiena niskusa roħi għal klim illi l-sint dwarek. Ir-raġuni kienet li jiena naħseb li naf illi inti taf xinti tajt meta tajt li Olaf qatt ma kella l-opportunità biex iwieġbu u jirribattu għal dawn delegazzjonijiet illi saru fil-rapport annwali tal-attivitajiet tal-Kumitat tas supervizjoni għalek jena għad dak li għad imma minkejja dan kollu niskuza ruħi miegħek għal klim li użajt u nittama li inti se taċċetta l-iskużi tiegħi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Is-sur Leso sandu point of order. Jina kont tlabt biex nitkellem qabel ma bdew id-diskussjonijiet imma ma tajċ kasi u għatli illi se tatni tatini il-mikrofonu wara fitmim ta' dibattitu ma laqqas dak il-ħin ma tajtni il-mikrofonu għalek issa jiena nishti najdlek għalfejn jiena xtaqt li nitkellem qabel fil-bidu ta' dibattitu għalix fis-senat ta' Ruma ta' kull filodu kienu jgħidu ta' kull filgħodu irridu ngħidu Hannibal u, dawk li appoġġaw. Iddejkom, neħħu iddejkom minn fuq il-Greċja, m'għandkom ebda dritt illi tiddefendu il-kredituri tagħna u li tejnu lill kredituri tagħna. L-unika soluzzjoni L-unika soluzzjoni, l-unika soluzzjoni hija li il-Greċja tħalluha ma tħalla xejn għal sena u mbagħad issib eh, jirna xila forsi ssib triq ta' dak ma kienx point of order imma grazzi ħafna is-sur Natul. Grazzi ħafna, Signora President xġara dak li ġara għawnek il-biraħ fil-axija kien għaru kaza il-liġi wieħed disa wieħed li FTD talab vot biex tiġi sospiża s-seduta u dak il-vot missu sar immedjatament imma minn flokek il-Viċi President iddeċiditi li tissospendi s-seduta għal 30 minuta sabiex intom eh, tistaw tiġu bil kumditaw tivvotaw. U dana juri waħda mir raġunijiet tal-fejn dan il-parlament mhux meħud bis-serjetà jew intom għandkom ir-regoli u segbuhom jew inkella qabdu warmuhom u vintaw ir-regoli eh, meta jkun hemm bżonn kif ġara l bira fil-għaxija għalhekk aħna se nikdbu lil President Schulz biex niċċarawlu illi ir-regoli japplikaw għal kulħadd bl-istess mod f'dan il-Parlament u li m'għandix issir diskriminazzjoni kontra tagħna kif sar il-bieraħ sempliċement għaliex aħna euroxettiċi. Well, Mr. Nuttall, uh... Sir Natol, il-seduta ġiet eh, sospiża għaliex kien hemm pandemonji sħiħa fil-awla skont ir-regola 22 għaliex inti taf ġarra hawnhekk il-bieraħ u naħseb tista' tifimni il-minuti tas seduta tal-bieraħ u t-testi li ġew adottati eh, huma disponibbli għaw xi ħadd li xtiq jikkummenta fuqhom jekk le mela dawn il-minuti issa huma approvati għandna dikjarazzjoni miktuba, dikjarazzjoni numru 8 fuq eh, Eh, numru 8 sbarra 2015 dwar appoċ eh, kontinwu tal-Unjoni Ewropea l eredikazzjoni tal-Polo imresqa mill-Linda McCaven u disa membri oħrajn kisbu 404 firem